Era kienet mara koraġġuża, ġurnalista kbira. Fisret l-essenza ta' din il-professjoni li tindaga u tiskopri l-verità fuq il-fatti mingħajr ma tħares u mingħajr ma minn ħadd. U ma kellix biża illi tħaffer sal iħ b'koerenza ix-xogħol tagħha, dover tagħha fit-30 sena ta' karriera qatt ma qatet qalba. Kompliet ukoll titfa dawl fuq fejn ma kienx hemm u kienet timxi dritt u twieġeb biss lill arreja tagħha. L-uniċi li ħas kienet li ħasseti li kellha twieġeb. B'dan l-ispirtu ippubblikat iżjed minn 20,000 artiklu u kienet tikkundanna abbużi da' poter, korruzzjoni, korruzzjoni u governanza ħażina. Bħal kull ġurnalista vera kienet is-sentinella is-soldat skjerata fuq il-linja ta' quddiem biex tiddefendi l-valuri tagħna. U grazzi għal stampa libera u indipendenti jekk aħna nistgħu ngħidu li aħna għandna u niddefendu demokrazija, l-istat ta' dritt, il-libertà tal-espressjoni. Dawn kollu huma drittijiet fundamentali li fuqhom timbena l-Ewropa u ċ-ċiviltà stessa tagħna. L-Unjoni tagħna hija iktar minn suq u minn bank u minn munita, hija riflessjoni tal-valuri tagħna, tal-identità tagħna u fiċ-ċentru hemm id-dinjità tagħna u l-libertà tal-persuna biex u biex niddefenduha kuljum il-ġewwa u barra mill-Unjoni rridu naffermaw l-indipendenza tal-istampa. U jiena gburi li dan il-Parlament poġġa lilu nnifsu dejjem b'saħħa fuq dan il-front. Il-qtil ta' defni hemm bżonn jiġi kastigat blima b'kredibilta nkella nistgħu nkomplu niddefendu l-ġurnalisti ta' dinja kollha jekk aħna ma jirnexxilniex li nipproteġuhom u nofrulhom ġustizzja ġewwa darna, ġewwa pajjiżna. Nistenna li l-awtoritajiet Maltin jagħmlu kull sforz biex jitfgħu dawl fuq dan il-każ. Kull eh, suspett irid ikun investigat u indagat u nħoss li hu neċessarju li tiddaħħal ukoll l-Europol fil-kwadru ta' inkjesta internazzjonali fejn il-forzi kollha ta' pulizija jistgħu jagħmlu l-kontribut tagħhom xogħol tagħhom biex jikkundannaw u jorrestaw jikkundannaw dawk ħatja. E questa u dan il-koinvolġiment internazzjonali li sar fl-aħħar laqa tal-kapita gvernu stati tal-Unjoni Ewropea. L-eżempju li tatna defni mandu intesa. Għal din raġuni l-biraħ flaxija l-Uffiċċju tal presidenta d-deċida illi jinnid-dedikaw blisem ta' Defni Karwana Galizja is-sala stampa tal-Parlament Ewropew hawnhekk fi Strasburgu. Abbiamo għanna fostna fil-gallerija il-familja tagħha. L-raġel tagħha u tletu li tagħha nixtieq illi nesprimi illi aħna qrib tagħhom u flimkien ma' eluf ta' Maltin illi l-ħat li għadda nizlu fil-pjazza u biex jitolbu li kunem ġustizja u biex jifakru l-impen tagħha flimkien ma dawn il-Maltin hemm ħaf eluf kbar ta' ċittadini Ewropej. Hemm nofs biljun Ewropew. Questo Dan l-applaus li għadha kemm smajna eżis membri tal-familja ta' Daphne jirrappreżenta eh, messaċċar ħafna. Il-Parlament Ewropew mhux se jeda milli juħu ħsieb u jagħti każ ta' dan il-qtil tal-martkom, ta' martek, ta' omkom sakemm il-verità ma tinkixifx mhux se nibqgħu fis-silenzju sakemm ma jiġux mikxufa dawk li hemm wara dan il-til. U issa nitlob lilkom il-kol biex tqumu bil-wifqa b'sinjal ta' rispett tal din il-mara u nosserva minuta ta' silenzju f'memorja ta' Defni Karwana Galizja. herr kollege korwin mikke zur geschäftsordnung. miljon euro sabiex insibu noqtlu jew natu l-pulizija il-qattil tas-sinjura Defni. Vielen Dank, Herr Kollege. Corvin Mikke, willkommen. Grazie ħafna, Sur Corvin Mikke. Nadu issa għal votazzjonijiet. L-ewwel e, anzi hemm punt ordni ieħor. Għadna kif e, urejna rispett lis sinjura Karwana Galizja, aħna imnikta ħafna b'dan il-qtil pero naħseb illi tribut veru jkun illi naddu mill kliem għal fatti. Aħna ser namlu rapport fuq il-whistleblowers kienem xi emendi 3, 4 u 5 illi jitkellmu dwar il-protezzjoni għal ġurnalisti. Grazzi ħafna.